rappresentaw il-maġġoranza tal-membri illi eh, għanna fil-parlament, iġifiri 376. Skont l-artiklu 178 paragrafu 3 tal-regolament, sabiex għet eh, jilħaq maġġoranza ta' żewġ terzi li jemżon, jiġu kalkulati biss il-voti favur u kontra il-proposta. Nitlobkom tinnotaw li total vizualizzat fil-naħta eh, fuq tal-screen jinkludi l-astenzjonijiet imma il-voti li nieħdu konsiderazzjoni se jkunu biss dawk favur u kontra. Skont 180 għal paragrafu 2 tal-regolament, gruppi politiċi li laħqu il-limitu massimu talbu illi l-vot isir b'mod sigrit. Nistaw issa naddu l-votazzjoni l onevoli Tutko. Uh, <clears throat> Mr. President, uh, I rise uh, under Rule 1. Mela, tat wieħed regola wieħed minn erba' A se nistaqsi mistoqsija fuq il-proċedura tal-voti tal-vot li se ngħidu li iwarrab irrida ta' dawk ridu jastienu. Servizzi tiegħek il-bira qalu illi astenzjonijiet mhux ser jgħoddu u jiena nipprotesta bil-qawwi regola 21 minix analoga għall-elezzjoni tal-Viċi Presidenti dawk li jixtiequ jastjenu għandhom vot validu daqsħat ieħor. Hija ħaġa stabilita f'dal-Parlament li l-astenzjonijiet jittieħdu konsiderazzjoni wkoll. President, nissisti li frispet lejn id-demokrazija parlamentari tieħu nota wkoll tal-astenzjonijiet meta niġu biex niddeċidu żewġ terzi tal-voti eh, Inta fawxele, il-Sur Czarnecki ġim ċħut mill-li defendi li l-nifsu fil-parlament, ħagġar regolari, u issa ħanwarbu l-voti eh, ta' stenzjoni li hija ħaġa irregolari biex ma nużax klim iktar ibes minn hekk. Per quanto riguarda l'interpretazione del regolamento. Mela, l-interpretazzjoni tal regolament billi din l-ewwel darba li se nivvotaw skont artiklu 21 hemm bżonn nieħdu konsiderazzjoni l-fatt illi u eh, irid irrit jom konsiderazzjoni l-interpretazzjoni ta' vot bħal dan. Kemm għall-elezzjoni ta' viċi-prezidenti, kwesturi, viċi-prezidenti, eh, hawnhekk sanzjoniet ma jgħoddux fuq approvazzjoni u revoka ta' konkatest Kolinkwa proposta ġifiri Artiklu 178 jgħid nieħdu biss il-voti favoru kontra ħlif fil-każijiet fej trattati jitolbu maġġoranza speċifika. It-trattat ma jgħid xejn, l-ebda trattat ma jgħid xejn fuq dan, għal daqstant ser ninterpreta artiklu 178 u regoli l-oħra illi dejjem amministraw l-elezzjoni tal-persuni b'dal mod. Kemm kien nitkellmu fuq revoka jew elezzjoni. Ħan interpreta il-regola kifat. Il-voti li se noddu se jkunu biss dawk favur u dawk kontra. Jekk joġbok. L-Onorevoli Corbett. Grazzi, President. Jiena kontrellatur li introduċa di regola partikolari fil-regoli ta' proċedura ħafna snin ilu qatt ma ntużat qabel u nista' nikkonferma li l-interpretazzjoni tiegħek hija fil-fatt eh, l-intenzjoni li kelli meta introduċej dan. Bene, possiamo passare. Mela, nistgħu ngħaddu għal votazzjoni. Vot segret. Kif edna, irridu maġġoranza ta' żewġ terzi ta' voti e, mitfuwa se nivvotaw biz dawk favur u dawk kontra. Vot miftuħ. Avete votato tutti? Vota kolħat? Votazzjoni maluqa. Proposta għaddit. Naddu sal-rapport Hubner Pereira fil-Kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew, artiklu 3, paragrafu 1, emenda 17, votazzjoni nominali, vot miftuħ. Il voto è chiuso. Vot malu. Il test maddix. Emenda tlieta minu favur kontra, astenzjonijiet ma tadix. Vot miftuħ. Fuq test oriġinali. Vot malu Il-testi għaddi. Emenda erba artiklu tlieta minu favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 29 favur kontra astenzjonijiet taddi. Test oriġinali vot eh, elettroniku vot miftuħ. Paragrafu Paragrafu 4 Paragrafu 1 artiklu 1 emenda 5 ċed 18 27 39 de vot miftuħ. Vot malu. Jaddi. Artiklu 5, test oriġinali, vot miftuħ. Vot malu. Approvat. Premessa tlieta amenda 16 dew, 26 dew, vot miftuħ. Vot malu. Jaddi. Proposta ta' deċizjoni minu favur. Ollu dejkom il-kġobkom. Mux vot elettroniku dan. Ċuddu tollu dejkom minnu miftuħ, minnu favur, anzi, skużawni, minnu kontra. Astenzjoni jittaddi. Tirdu verifika, namlu verifika, vot miftuħ. Il-voto è chiuso. Vot maluq. Test approvat. Proposta ta' rezoni paragrafu wieħed test oriġinali. L-Onorevoli Bresso. Grazzi. Enti ħloqt konfużjoni sħiħa. Ma spiegajtx x'qed nagħmlu u ħadd ma kien jaf fuq x'qed jivvota. Eh, guardi che è così. Ekku ma l-affarijiet. Aħna għanna lista ta' voti u inti ma t-tinnix fuq iċet nivvotaw. Onorevole Bresso, qua... Onorevole Bresso, jekk qed tisman inwieġbek. Grazie President, inti ma spiegajċ u meċ l artiklu 4 paragrafu 2 u artiklu 4 paragrafu 3 jaqaw mattux uħsib li għedni votaw fuq dan u mux fuq artiklu 5 dan mattux int mattux u ma fimniġ aħna fil-lista ta' vot hemm miktub illi f'kas illi jekk l-artiklu ta' qabel jgħaddi, 2 jgħaw. Fil-lista ta' voti miktuba di edha. Io, sono stato molto chiaro. Jena ċar kont. Segwu l-votazzjoni, Kirchbok, skużani, Signora Bresso. Et nitkellem bit-Taljan, suppost tifimni, suppost inti tifim aktar minn ħaddieħor.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 L-Onorevoli Gualtieri, President. Artiklu 5 illi votajna fuqu immedjatament wara li għadda artiklu 4 paragrafu 1 ivvotajna fuqu imma morna, morna kontra il-lista għax mkonix nafu li qed nivvota fuq artiklu 5 fuq l-iskrin xi ħaġa oħra kien hemm mhux artiklu 5 kull ma qed nitolbu u li nirrepetu l-vot. Jekk jogħġbok, nerġgħu nivvotaw fuq artiklu 5 u mbagħad inkomplu. Nirrepetu l-vot għaliex ħafna kollegi ivvotaw u minn għal-jom qed jivvotaw fuq test preċedenti. Non ho capito questo sbattere i tavoli che cosa significa. Dili toqdu s-sabtu fuq il-mejda ma nistax nifhem għalfejn. Jiena ċar kont meta tkellimna fuq l-emenda. Jekk jogħġbok, onorevoli. and the board said four. The... Fuq l-iskrin kien hemm miktub artiklu erba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 minn artiklu 5. Nivvotaw fuq artiklu 5 it-test oriġinali. Per appello nominali. Vot elettroniku, vot miftuħ. Voto chiuso.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 Jaddi t-test. Emenda 38 taqa, nivvotaw fuq il-proposta ta' deċiżjoni minu favur, minu kontra, astenzjonijiet taddi. Proposta ta' riżoluzzjoni. Verifika. Yeah. Il-vot è chiuso. Vot malu. Jaddi. Proposta ta' rezoluzzjoni, paragrafu wieħed, it-test oriġinali f'żewġ partijiet, minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet taddi. Tini parti, minnu favur, kontra, astenzjonijiet di. Test oriġinali, paragrafu 3, minnu favur, kontra, astenzjonijiet taddi Paragrafu 5, test oriġinali f'żewġ partijiet, l-ewwel parti minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet, taddi. Tieni parti, minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet, taddi. Emenda 15, żewġ partijiet. 15 ta' taqa, nadu 44. Vot elettroniku, vot miftuħ. Il-voto è chiuso. Vot malu. Ma jaddix il-test. Emenda wieħed minu favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. 35 favur. Kontra, astenzjonijiet ma taddix. 22 minu favur. Kontra, astenzjonijiet ma taddix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 Il-voto è chiuso. Vot malu. Taddi. Test oriġinali jaqa. Emenda seba. Minu favur, kontra, astenzjoniet, ma taddix. 24 eh, de, 42 de, ta' paragrafu 13, vot miftuħ. Il-vot è chiuso. Vot malu. Taddi. Paragrafo 14, emenda 25, minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Nivverifikaw. Vot miftuħ. Vot malu ma jaddix. Emenda 6 minu favur, kontra, astenzjonijiet, nivverifikaw għal darboħra. Vot malu, ma taddix. Premessa ċe maqsum żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur kontra astenzjonijiet tatti. Tinni parti favur kontra astenzjonijiet taddi. Dopo il considerando C emendamento 8 per appello nominale vota aperto. Emendat minja vot miftu. Voto chiuso. Nara il votazioni maddiċ. Il-premessa F testo ġenerali sun żewġ partijiet l-ewwel parti minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Mela ngħaddu issa l-premessa numru F l-emenda numru 9 minn favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ l-emenda numru 10 u 11 ma dom xjoddu ma lissa l-premessa G 19 D votazzjoni nominali kieġibkom votaw. Voto chiuso. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Mela 30 ma tiex tot 31 votazzjoni nominali u wkoll kieġibkom ivvotaw. Kulħadd ivvota. Maddiċ, 32 votazzjoni nominali wkoll kif ġob konvutaw. Nara votazzjoni. Maddiċ. Test oriġinali votazzjoni nominali miftuħa kieġobkom votaw. Nar votazzjoni għaddit premessa akka votazzjoni nominali u kol votazzjoni miftuħa kieġob votaw Nar votazzjoni Maddiċ, l-emenda 20. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Nar votazzjoni. Għaddiet mela issa għana li minn numru 13 favur kontra stenzjonijiet maddiċ. Il-premessa 21 del u 34 de votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa kieġu konfutaw. Nar votazzjoni. Għaddiet. Naddu issa għall premessa k 14 de votazzjoni minn għal votazzjoni miftuħa kieġab konvuta. Nar votazzjoni maddiċ. Nivvotaw fuq riżoluzzjoni kollha kemm hi, kun votazzjoni mingħajr votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota għaddit din ir-riżoluzzjoni proset lil rapporters. Naddu issa għal rapport tas Sur Gonzales Pons. L-emenda numru 2 favur kontra stenzjonijiet maddiċ. Wara l-paragrafu wieħed għandna l-emenda numru 18. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali, kieġobkom. Nal votazzjoni maddiċ. Paragrafu 2, test oriġinali minu favur kontra jasmin jastieni għaddiet mela l-emenda numru 3 votazzjoni minna li votazzjoni miftuħa kieġabko Nara il-votazzjoni maddiċ mela erba' d votazzjoni minna li u kol votazzjoni miftuħa kieġobkom. Nar votazzjoni. Maddiċ. Paragrafu numru 5, emenda numru 5, votazzjoni nominali kieġobkom. Votaw. Nar votazzjoni. Maddiċ, il-test oriġinali minnu favur, minnu kontra, stanzjonijiet għaddiet. Paragrafu 6 minnu favur,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 il voto è chiuso testo è approvato seconda parte il-test huwa approvat mela issa t-tieni parti votazzjoni nominali kieġobkom ivvotaw votazzjoni miftuħa dan il-votazzjoni dan il-test għadda mela wara l paragrafu 11 għanna l-emenda numru 12 votazzjoni nominali wkoll kieġobkom ivvotaw Nara il-votazzjoni. Maddiċ, paragrafu numru 12, l-emenda 16, minn favur kontra astanzjonijiet għaddiet, il-paragrafu 12, il-test oriġinali, anzi issa naddu l-emenda l-emenda 10, paragrafu 15, favur kontra astanzjonijiet maddiċ. Naddu issa l-emenda numru 1, le, għanna l-emenda 13, fil-paragrafu 15, votazzjoni minna li kħiġobkom votaw. Nal votazzjoni. Għaddiċ, mela naddu issa għal votazzjoni nominali fuq l-emenda numru 1 kħiġobkom. Kulħadd vota nara il-votazzjoni m'għaddiex. Mela l-premessa minn favur kontra stanzjonijiet. Għaddiet il-premessa akka l-emenda numru 15 minn favur kontra stanzjonijiet għaddiet ngħaddu issa sabiex nivvutaw fuq il premessa i l-emenda 17 votazzjoni mingħajr votazzjoni miftuħa kieġobkom votaw. Nara il-votazzjoni. Maddiċ. Naddu issa għat-test oriġinali favur kontra stanzjonijiet. Aħjar niverifikaw għadi. Jekk votazzjoni nominali. Vota chiusa. Nala il-votazzjoni test approvat. Ma nivvutaw fuq riżoluzzjoni, votazzjoni nominali wkoll, kieġeb kom votaw. Voto è chiuso. Nara il-votazzjoni dan it-test ta' riżoluzzjoni għadda wkoll proset lill-Onorevoli Gonzales Pons. Eh, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, wir kommen. Eżis kollegi, issa naddu għal votazzjoni tal-Onorevoli Korraw. Ist eine namentliche Abstimmung, die Abstimmung ist er- Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa kieġobkom. Die Abstimmung ist geschlossen. Votazzjoni maluqa. Għaddit, naddu issa għal votazzjoni li jmiss ir-rapport fuq protezzjoni u non-diskriminazzjoni fir rigward ta' minoritajiet fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Vot wieħed fuq mozzjoni minnu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Naddu issa biex nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni fuq żieda tax Sri Lanka, Trinidad u Tobago u t Tunezija fil istat tal-pajjiżi terzi briskju kbir. Kummissarju Jurova tixtieq titkellem? Jekk jogħġbok mela, ħalli fidejk. Sinjura President, membri onorevoli, aħna lkoll naqblu mar responsabilta kontra il-ħassil tal-flus u finanzjament tat terrorizmu dan il-parlament iġġilet ħafna u ssilet kull darba illi kienet aġġornata d-direttiva ta' kontra ħassil tal-flus ħalli b'mod konsistenti aħna ntejbu l qafas legali tagħna f'dan il-kontest. L-att id-delegat li jintu ħadd votaw dwaru jikkonċerna t-Tunezija billi huwa wieħed mill-imsieħba li jiena ta' ċertu privileġġi u li jinżam qrib l-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq nisa fuq il-fatt li dan lat id-delegat mhuwiex ħajkomprometti l-impenni finanzjarji u politiċi li aħna diġà ħadna mat Tunezija. Aħna diġà għarafna l-progress li nkiseb mit tunezija f'dawn l aħħar ġimgħat u l-Kummissjoni ħat appoġġa ħafna lit tunezija biex timplementa l-pjantazzjoni illi fil-fatt aħna stabilixxejna fil-kuntest tat-task force f'Diċembru aħna qegħdin f'kuntatt mill-qrib mal-ħbib tagħna Tuneżini fuq dan. Il-Kummissjoni lesta li tagħti appoġġ ħalli Tunezija tkun tista' tneħħi dawn l-aħħar ftit affarijiet li għadhom neqsin. U malli naraw li x-xogħol lesta aħna nkun nistgħu nibdew b'dan il-proċess bilan illi fil-fatt ikollna din it-task force li tkun stabbilita eh, anke min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Jiena konvinta li fl-aħħar ta' dan il-proċess kollu kemm hu it-Tunezija se tkun qed isservi bħala eżempju għal pajjiżi l-oħrajn. Jiena nixtieq ngħidilhom proset tal-impenn li ħadu. Apparti minn hekk jiena nixtieq nissaf fuq il-fatt li l-Kummissjoni qiegħda taħdem b'mod intensiv biex issib soluzzjoni sistemika għal l-analiżi li jista' jkollha l-Unjoni Ewropea tal-pajjiżi terzi ħallibek bekk nkun nistgħu nipproteġu aħjar lill-Unjoni Ewropea u liċ-ċittadini Ewropej. Grazzi. Dankeschön, Frau Kommissar. Grazzi ħafna Sinjura Kommissarju, issa nistgħu ngħaddu għal votazzjoni nixtieq nfakkarkom ukoll. Ma mela, nafx min irid jitkellem, Sinjura Berger. Point of order tista' tispeċifika fuq li ma artiklu qed eh, titkellem iva jiena l-awtriċi tal-oġġezzjoni. U allura xtaqt li nitkellem il-kummissarju ma żidet xejn dak li diġà għal Il-kumitat eh, diġà ntqalu dawn l-affarijiet. Narit it fil u nixtieq nerġa' nisħaq fuq il-fatt jiddispeċini, ma nistawx aħna nqogħdu nerġgħu intendu dibattitu li diġà sar tgħid il-President. Jiddispeċini ħajkonna nivvotaw. Jiena nixtieq kom li għandna bżonn maġġoranza tal-Parlament Ewropew biex ikollna din l-approvazzjoni. Ma mela, namlu favur? Kontra? Ma nasibx li għaddiet imma Iva, Iva, toqgħodux tinkwetaw. Mela le ħan verifikaw votazzjoni nominali ħalli żgur nkunu ċerti votazzjoni miftuħa kieġobkom. Die Abstimmung ist geschlossen. Nara votazzjoni. Es sind 357 Stimmen. Es ist, deswegen ist es Ma minħabba illi kanna bżon ta' maġġoranza. Kena bżon 375. Mela, issa naddu l-votazzjoni fuq it-toleranza zero l-mutilazzjoni ġenitali femminili. Kieġobkom zommu l-kalma, mela, paragrafu 4, massum zewġ partijiet, l-ewel parti minn favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet, it-tieni parti minn favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Mela, l-emenda numru 3 fil-paragrafu 13 votazzjoni minna li kieġib konvuta. Nal votazzjoni Maddiċ, naddu issa l-votazzjoni tal-test oriġinali, votazzjoni nominali wkoll kol kieġibkom ivvotaw. Nar votazzjoni Għaddiet. L-emenda numru 4, votazzjoni minali wkoll, votazzjoni miftuħa kieġibkom. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. L-emenda numru 5, minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. L-emenda numru 6 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet, maddiċ. L-emenda numru 1 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet, għaddiet. L-emenda numru 2 minu favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ Mela naddu issa għall-approvazzjoni tat test oriġinali naqsun soċ partijiet l-ewwel parti minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti minnu favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Issa nivvutaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm min huwa favur, kontra, Astenzjonijiet għaddiet. Mela bekk issa temmejna il-lista tar rapporti illi kena nifutaw fuqhom.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 Liza Sinjura Gijom, jekk joġobkom.